fl-isforzi li inżidu il-miżuri restrittivi tal-Unjoni Ewropea kif ukoll sanzjonijiet tal kunsill tas-Sigurtà. Grazzi ħafna. Fin dank Grazzi ħafna sur Mavrojanis. Issa nista' nagħlaq dan id-dibattitu. Mela għandi xi ftit avviżi mingħand il-PPE kif ukoll il-grupp tal-SND għandi il-ħatra ta' membri ta' delegazzjoni għal delegazzjonijiet u komitati u l-lista tiġi publikata flimkien mal-minuti ta' din is-seduta. Jekk ma' ebda oġġezzjoni dawn il-ħatri ta' jiġu ikkonfermati issa. Il-punt li jmiss fuq l-agenda tagħna hija dikrazzjoni mill-Viċi President tal-Kummissjoni Rappresentanta Olja għas-sitwazzjoni fl-Eġittu. Mela, għal boħra, sur Mavro Janis, l-ewel kellim tagħna. Sur President, membri onorevoli tal-Parlament Ewropew, għall-ewel darba, il-poplu Eġizzjan seta jesprimi r-rida tiegħu u għażlu il-persuna u il-proġett li ħaj meċi il qoddim it-tamiet u l-aspettativi tiegħu. Il-Kunsil tal-Affarijiet Barranin tal-25 ta' Ġunju faħħar il-kondotta paċifika tal-proċess elettorali li kien pass importanti fit-tranzizjoni demokratika tal-Eġittu. Min barra il-President Van Rompuy, il-President Barroso, Catherine Ashton, kif ukoll ħafna mexxejja eh, Ewropej eh, awguraw l eġittu il-President il-ġdid għal din l-isfida storika ġdida il-missjoni kif ukoll l-organizzazzjoni tu assoċjazzjonijiet internazzjonali ma rrapportaw ebda ksur serju sistematiku li seta' biddel ir-riżultati tal-elezzjonijiet. Delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea kellha rwol verament utli fil-koordinament tal- tal-osservazzjoni tal-elezzjonijiet mill-preżenza internazzjonali fil-Kajr huwa ta' importanza kbira li taħt it-tmexxija tal-President Mursi l-Eġizzjani kollha ikunu jistgħu igawdu mid-drittijiet demokratiċi u l-libertajiet fundamentali tagħhom taħt e, soċjetà ċivili u nistamaw li ħajkun hemm soċjetà ċivili li ħatkun tista' titkattar. Aħna napprezzaw l-isqarrijiet kollha li saru mill-President Mursi dwar ir-rieda li eh, jibqa' iżomm mal-ftehim internazzjonali tal-Eġittu. Il-paċi u l-istabilità fir-reġjun kollu kemm hu inġbir il-viċinat komunitana huwa għan maqsum kemm mill-Unjoni Ewropea kif ukoll l-Eġittu. U trattat ta' paċi mal-Iżrael għandu rwol importanti ħafna. Il-Qorti Suprema tal-Setat tal-Armata eh, garantixxu li t-trattat jibqa' validu u aħna nittamaw li t-tmexxija l-ġdida Eġizzjana ħadd kompli iżomm ma' dawn il-prinċipji. Aħna fiduċjużi wkoll li l-autoritajiet eġizzjani l-ġodda ħajkomplu jkollhom rwol kostruttiv fl-indirizzar tal-isfidi li qegħdin jiffaċċaw f'dan ir-reġun, inkluż il-possibilità ta' rikonċiljament Palestinjan. Tranzizzjoni ħadd tkompli it-triq lejn demokrazija b'saħħitha u sostenibbli li ħadd ilħaq l-aspirazzjoni u tal-bit tal-Eġizzjani kollha għadha triq twila. Iżda l-Eġittu mhux ħadd tkun l-istess Eġittu li kienet qabel, issa ma nistgħux induru lura L-addendum għall-istqarrija kostituzzjonali li tħarġet fi 17 ta' ġunju mill-Kunsill Suprem tal-Armata tal Suprema kif ukoll id-deċiżjoni li eh, tħoll il-Kamra il e, il baxxa tal-parlament hija xi ħaġa tħassibna u s-setat militari għadu ċertu setat leġislattivi u dan naqqas minn setat tal-President li ġie elett mod demokratiku. Il- Kunsil tal-affarijiet barranin ta' 25 ta' ġunju esprimew il-tħassib tagħhom fuq din il-kwistjoni. il il kwistjoni Ir-rappreżentanta għolja l-Viċi President Catherine Ashton għada f'kuntatt mill-Viċi mal awtoritajiet Eġizzjani. Il-partijiet kollha jridu jsibu soluzzjoni li tippermetti it-trasferiment sieħ ta' seta seta lil lil-gvern eh, li huwa eled demokratikament u ċivili. U dan il-kuntest L-intenzjoni li eh, semma il-President Mursi li jaħtar kabinett eh, inklusiv li jirrappreżenta eh, il-partijiet il kollha differenti tal-poplu tal Eġittu hija xi ħaġa li il-qawa u dan jista' jikkontribwixxi għal konsensus li hemm bżonn waqt il-fażi transitorja li hija delikata ħafna. Ix-xhur li ġejjin se jkollhom impatt enormi fuq il-ġejjieni tal-Eġittu u dan bl-adozzjoni ta' kostituzzjoni ġdida kif ukoll bil-probabilità tal-organizzazzjoni ta' elezzjoni ġodda kif ukoll l-aspett soċjali ta' tranzizzjoni demokratika ġiet tassigura li kulħadd ikun jista' jipparteċipa fil-ħajja soċjali u politika mingħajr ebda biża' u dan minkejja l-affiljazzjonijiet politiċi, is-sess, il-reliġjon jew twemmin għaliex fin-natura tagħha stess il-Kostituzzjoni hija ftejim li eh, li huwa bażi li għandu jkun inklusiv kif ukoll irid ikun referenza għal dewmien ta' żmien għaċ-ċittadini għalhekk aħna nittamaw u nippretendu li il-dispożizzjonijiet tal-Kostituzzjoni ħarsu id-dritti tal-bniedem ta' ċittadini kollha tieni net li il-polizija u l-armata ħajjaqgħu taħt il-kontroll ta' e, autoritajiet ċivili li ġew maħtura b'mod demokratiku, tillet punt li dan ħaj garantixxi l-indipendenza tal-ġudizzjarja. L-Eġittu tista' serra fuq l appoċ qawwi tal-Unjoni Ewropea fl-indirizzar tal-sfidi komplessi politiċi u soċju ekonomiċi li għandha qoddima. Aħna qegħdin nistennew bil-ħerqa li ningaġġaw kif ukoll nistabilixxu relazzjoni ta' ħidma mill-viċinu li trend il-frott mal-gvern tal-ġejjini blan li nkomplu nsaħħu relazzjonijiet bilaterali tagħna biex nagħmlu dan. Id-dialogi formali bejn l-Unjoni Ewropea u l-Eġittu għandhom jerġgħu jimdew kemm jista' jkun malajr. Waħda mill-prijoritajiet ewlenin tagħna hija fit-tfassil ta' pjantazzjoni ġdid li jirrifletti l-anijiet tal-politika tal-viċinat il-ġdida u dan kif ġiet definita fil-komunikazzjonijiet ta' Marzu u Mejju tal-2011. F'dan il-kuntest il-laqgħa ta' Task Force flimkien mal-Eġittu li għandha ssir fil-ħarifa tkun opportunità unika biex nuru l-impenn tal-Unjoni Ewropea għat tranzizjoni demokratika tal-Eġittu. Rappresentanta Olja, viċi President Catherine Ashton, ħatilqa l-involviment tal-Parlament Ewropew kif ukoll l-input kostruttiv għal dan it-task force fl-aħħar mill-aħħar responsabilità għat-trasformazzjoni demokratika u il-ġejjini tal-Eġittu ħatkun xi ħaġa li jaffidejn l-Eġizzjani nfushom, iżda l-Unjoni Ewropea ħatkompli tagħmel l-almu tagħha sabiex tgħinhom biex jiksbu din il-bicċa xogħol verament diffiċli u bicċa xogħol kbira. Grazzi ħafna. Fin Dank Mavrojanis. Es folgt nun die Redner Grazzi ħafna Sur Mavrojanis issa l-kellima tal-gruppi. L-Onorevoli Pottering l-ewwel. Tliet minuti. Grazzi ħafna Sur President. Fleġittu ġi elett President f'kampanja ta' elezzjoni, f'kampanja elettorali blajbda violenza din xaġa nil-qawa u għall-Eġittu din hija kisba kbira. Il-grupp tal-PPE jawgura lill-President il-ġdid tal-Eġittu ġifiri il-Sur Mohamed Mursi l-ikbar u li tagħmel li ħan iżviluppaw kooperazzjoni bejnietna. L-ewwel arrijiet li saru minn dan il-President il-ġdid huma nkoraġġanti ħafna metu qal li dwar il-ħidma tiegħu mal-minoranzi, mod partikolari mal-insara u l-kopti, din hija xi ħaġa li tista' tagħti eżempju lil kumplament tad-dinja qarbija u musulmana. Il-President Mursi qed jimmaġna wkoll li eh, persuna kopta tista' tkun rappreżentant bħala viċi president, ġifieri b'dan il-mod ikun qed jagħmel xi ħaġa li tmur kontra stqarrijiet oħra mid-dinja qarbija, pereżempju. minn eh, Ben Abdullah mis saudi Arabia fil-Marzu tal-2012. Jina surpriz li kważi aqas ġiet rapportata din fl-Ewropa jew madwar id-dinja qal li fil-Peninsula Arbija il-knejjes kollha għandhom eh, jitwaqqaw. U issa jekk fl-Eġittu ħajpruvaw ikollhom approċċ differenti u reliġjon u l-politika jistaw joqorbu lej xurxin, din tkun eżempju verament, dan tkun eżempju verament tajjeb lil eh, daw kollha li jisegwu ir-reliġjon musulmana. U bħala e, nisran ngħid li m'hemmx politika nisranija iżda hemm politika li għandha responsabiltajiet nisranija u ma jistax ikun hemm politika e, musulmana laqqas iżda jista' jkun hemm politika li hija bbażata fuq it-twemmin musulman. U jekk ikun hemm it-twemmin u dan it-twemmin il-punt u kun il-punt ċentrali aħna nkoll nistgħu nkun nistgħu naqblu fuq dan. Għalhekk dan huwa sinjal pożittiv. Sinjal ieħor pożittiv huwa li l-President Mursi għamel referenza u koll għal trattati internazzjonali għabbażi tal-ftejim ta' Camp David bejn Sadat u Begin u dan imur lura għal eh, l-1980 u nixtieq li s-sur Mavrajanis jismani U naqqas li dak il-punt mill-ħin li għandi biex nitkellem, ġviri jekk l-Izrael tibqa rikonoxxuta dan huwa punt pozittiv, iżda rridu nitolbu l-Izrael biex tagħmel kollox issa minnaħa tagħha biex tikseb l-state settlement kif ukoll li telimina l-politika ta' insedjamenti tagħha. Jekk ma jkunx tip ta' politika li ġittu ma jkunx jista' ma tkunx jista' tiżviluppa b'mod ħieles. U l-NGOs qed jibdew jitresqu l-qorti minħabba attivitajiet li qed jissejħu illegali. U l-proċeduri praċ edin komplu nishtiq li jintemmu dawn il-proċedimenti sabiex nies li edin jaħdmu fi soċetajiet ċivili fl-Eġittu fi komplement tad-dinja jiġi marruf tiġi marruf ħidma tagħhom sabiex l-Eġittu kol tkun tista' tagħmel kontribuzzjoni tagħha fil-iżvilupp. Grazzi ħafna Sur Pottering. Issa ngħaddi l-kelma lis-Sur Panzeri. Presidente. Grazie. Grazie President, nisaw nejdu fl ħar l-istqarrija tal-proklamazzjoni ta' Morsi il-leader tal-partit tal-ġustizja u libertà għalqet l-ewwel fażi ta' din il-kustjoni politika eġizzjana. Sal-ġranet ta' qabel ta' din l-istqarrija, anzi tal-ħruġ ta' riżultati, kien hemm żewġ sententi fil-qorti kostituzzjonali L-ewwel waħda kienet il- għalet fuq il-leġitimità tal-kandidatura ta' Xafi. uġi xolt il-parlament dan seta kellu anka e, komplikazzjonijiet imbagħad kien emendi għal dikerazzjoni kostituzzjonali illi imminaw b'mod kbir is-setat tal-President u neħow il-leġizlazzjoni autonoma sakemm issir kostituzzjoni ġdida. Fid-diskors tiegħu Morsi bat messaċ ta' għaqda u konċiljazzjoni biex jipprova jikkalma il-soċjetà Eġizzjana fir rigward tal-politika barranija u għal ħajżom mal-obligi internazzjonali. Issa naraw jekk mill-paroli għaddix għal fatti. Wara ħafna instabilta din elezzjoni tista' fl-aħħar tiftaħ eh, fażi ġdida Illi jista' jwassal li leġittu veru għad-demokrazija u għad-drittijiet u anka biex tibda e, e, tiġi mnedija uh, l-ekonomija mill-ġdid. Irridu namlu ċara e, il-rwol ta' l-Unjoni Ewropea permessa ta' task force illi nikkoperaw mal-President il-ġdid biex insaħħu il-relazzjonijiet bilaterali u biex ikun hemm transizjoni lejn id-demokrazija u anka biex eh, nerġaw jirġaw daw kun jistaw jirġaw nidu l-ekonomija tagħhom anka minħabba l-istabilta fil-pajjiż. Fin Dank, Herr Kollege Es folk fra Kollegin Xakif. Grazie eh, l-Onorevoli Panzeri. Il-poplu Eġizzjan eh, issibu ma, ma popli differenti fi ċelebrazzjoni ta' fil ħatċa tal-President eh, ġdijt, meta il konsil Suprem xolja il-Parlament u eh, mina il seta tal-President nifmu illi pal poplu eh, Eġizzjan li għadbaqa ħafna biex leġittu sir demokratiku. Issa naraw xsejkun jkun jista' ibiddel il-President Morsi l-Eġizzjani palissa għadhom edin jiexu taħt eh, taħt tmexxija militari. Aħna nitolbu li l-President il-kbir biex ineħi il-liġi marzjali u mhux aċċettabbli li hemm daqshekk persuni li qegħdin il-ħabs u qed jiġu eh, motija sentenzi mingħajr eh, proċessi. L-Unjoni Ewropea mmexxija mir-rappreżentanta Olja Ashton għandha ehm, tikkontattja l-Eġizzjani taħdem magħhom biex nirrispettaw dawn l-elezzjonijiet. L-elezzjonijiet għandhom waslu għall-Parlament li verament jirrappreżenta il-poplu wara elezzjonijiet ħilsa u li għandu fideħ setat ħilsa. Aħna ħanatu il-benefiċċju ta' dubju lill-President Mursi fil-waqt li nikkonfermaw il-prinċipji tal-Unjoni Ewropea aktar għal aktar ġifiri da dak li huma id-drittijiet tal-bniedem jitkellem partikolarment tal-minoranzi b'mod partikolari eh, tan-nisa u aħna nittamaw li dawn ħejġu rispettati aħna ħan niġġudikaw is-setat antiki u ġodda fl-Eġittu fuq l-azzjonijiet tagħhom u aħna lesti li ngħinu f'dan il-perjodu diffiċli ta' tranzizzjoni. Aħna rridu li jkun hemm verament tip, eh, rridu li r-revoluzzjoni tkun verament punt ta' bidla minn repressjoni għal ħelsien. Grazzi ħafna l-Onorevoli Xake. Issa l-Onorevoli Berner Abatu. Grazzi ħafna, Sur President. Fi frar tal-2011, minn meta waqa reġim ta' Mubarak l-armata kienet qed tikverna fl-Eġittu u kienet qed tgħaddi eh, ċertu liġijiet u din hija ta' tħassib Issa ġi elett il-President Mursi mill-Fraternanza Musulmana u, u jinsaf situazzjoni għad diffiċli qabel kien hemm proposta li jkun hemm riforma tal-ċertu dispozizjoni li tippermetti n-nisa li jiddivorzjaw mingħajr ma jkollhom il ftejm tar-raġel tagħhom u kien hemm pjanijiet li jipprojbixxuhom milli jagħmlu dan imma n-nisa rridu nisimgħuhom il-talbiet tagħhom rridu eh, nisimgħuhom għaliex mingħajrhom mhux ħajkun hemm riforma demokratika fl eġittu l-implementazzjoni tal-Karta fuq id-drittijiet tan-nisa Eġizzjani hija xi ħaġa ġiet appoġġjata minn eluf, anzi miljun Eġizzjan kemm raġel u mara. Huwa importanti li id-dritt ta' parteċipazzjoni fil-ħajja ekonomika u politika, rappreżentazzjoni fil-qalba tal-gvern u ugwaljanza tal-liġi għan-nisa tiġi marufa. In-nessa jridu jiġu protetti kontra kull forma ta' violenza bla ebda dubju aħna rridu nappoġġaw dawn it-talbiet leġittimi. X'tagħmel kieku, Sinjura Ashton? X'ħad tipprova tagħmel biex tipprova tgħin leġittu fit-triq lejn id-demokrazija? Kif ħanifaċċaw il-biżat ta' dawn in-nisa żgħażagħ u daqshekk qatat il-mikrofonu tal-kellima. Skużani, onorevoli Benara Batu. Skużani speċjalek il-ħin kontet niprofa ngħidlek li għandek eh, timxi raqżeb bil-mod għaliex interpreti ma setax ilaħqu miegħek. Provajt nindikalek dan il-punt imma inti kont f'nofs il-ħin eh, tal-kelma tiegħek u dak intem xorta waħda. Fil-waqt li elezzjoniet tħilsa u ma pass il-qoddim naħseb li huwa importanti u koll li jinżammu l-wedijiet l-ewwel net għandu jinżamm il-trattat ta' paċi ma' l-Iżrael. U rridu kien hemm impenn biex ikun hemm ftehim ta' paċi ma' l-konflitt eh, mad dinja rbija u l-Iżrael. It-tieni irrid jiżgura s-sigurtà tal-popolazzjoni tal-Kopti Kristjani u minoranzi oħrajn u jipproteġihom ukoll mill-estremisti. Għal daqstant eh, huwa tajjeb li l-President Morsi għal li ħajħares l-insara. Possibilment eh, is-soluzzjoni hija li se jkun hemm meżodu kbir ta' insara minħabba is-sitwazzjoni mwera tagħhom. Grazzi ħafna, Onorevoli Tanok, l-Onorevoli Mattia Salmenuto. Grazzi, Sur President. L-elezzjoni tal-President il-ġdid tal-Eġittu wara l-waqt tal-reġim ta' Mubarak hija ħaġa sabiħa, però irridu nkunu onesti. Il-proċess ta' tranzizzjoni għadu għaddej fl-Eġittu Kif diġa entqal id-diżillużjoni tal-Parlament fil qabel l-elezzjoni presidenzjali għandlu ħafna dubji serje u l-mod kif il-Konsil Suprem tal-Forzi Armati qed ikkonċentra l-poter naħseb qed ikun eżaġerat il-President il-ġdijt għandu jizgura li dawn is-sarak ma jkunux gbar wesq u għandu jara wkoll li kostituzzjoni l-ġdida titlesta dan kollu ħassibna li xem riskju li l-Eġizjani xorta ikunu suġġetti għal għawa militari eh, minnar ma jkun hemm gvern eled demokratikament. Sta l-Eġizjani li jaġixxu f'dan ir-rigward, però irridu naraw li jkun hemm miżuri biex ikun hemm leġittimità demokratika fil-pajjiż. Vielen Dank, Frau Kollegin Matjas. Es folgt für eine Minute Grazzi ħafna, Onorevoli Mattias, għal-minuta. Eh, anzi, grazzi Onorevoli Mattias, issa l-Onorevoli Belder. Grazzi, Sur President. Il-kuntatti mal-Eġizzjani, ehm, mal-kuntatti tiegħi fl-Eġittu il-bira, eh, wasalni biex nifhem li huma mħasba ħafna dwar is-sitwazzjoni f'pajjiżhom. Il-klim u l-imġiba tal-President il-ġdid tal-Fraternanza Musulmana qed wassal qed jibżaw li s-setat iżlamiċi ħajspiċċaw jaħdulhom eh, l-proprjetà tagħhom. Dan il eh, din il-fraternanza musulmana diġà kisret il-wedit tagħha tliet okka fi tliet okkażjonijiet għalhekk kienu appella l-rappreżentanta Olja li tagħti eh, attenzjoni u importanza l pożizzjoni legali tal-minoranza in-nisranija fil-soċjetà u dan waqt il-kuntatti mal-awtoritajiet Eġizzjani. Jina nixtieq nitlob lill rappreżentanta eh, Olja li eh, tassigura li il-trattat tal-paċi jiġi miżmum għana nittama li situazzjoni fis sinaj eh, tiġi terġa f f'posta u bekk nimproteġu situazzjoni f'din ir reġun Grazzi ħafna sur President. Ħafna eh, nsara Eġizzjani tibżaw li bil-President il-ġdid li ġi elett il-President Mursi il-pajis ħajspiċċa stat Islamista. U il-ħajiet tagħhom ħajspiċċaw infern. Il-Kopti huma 20% tal-popolazzjoni, ġbir fuq 10 miljun persuna dawn mhux kollha jistgħu jammettu li huma kopti, l-oppressjoni li jiġu injorati it-twemmin reliġjużi tagħhom hija xi ħaġa li huma mdorrija biha fis-soċjetà Iżlamista. Id-dominanza Iżlamista fir-reġjun mhix ħaġa ġdida. Iżda issa tisir parti mill-istat l-attakki kontra l-insara juru ma juru lebda parti mill-rebija qarbija eh, u sinjura Ashton eh, qalet li dispieċija mis-sitwazzjoni tal-insara meta kienet tmexxi delegazzjoni il-dritti tal li mhumiex qed jiġu rispettati. Grazzi ħafna, Onorevoli Obermeyer, issa l-kelima l-oħra. L-ewwel l-Onorevoli Milamon. Grazzi, Sur President, jiena kontent li l-elezzjonijiet prezidenzjali fl-Eġittu eh, għaddew mingħajr problemi kbar u li riżultati ġew aċċettati iżda jiena naħseb li waċċar li dawn l-elezzjonijiet kif ukoll deċiżjonijiet li ma kienux mistennija li tieħdu mill-Kunsill Oli tal-Armata f'tiġranet qabel juru li fil-verità teżisti Ehm, seta doppji fl-Eġittu. Dawn huma momenti sensittivi, momenti delikati, jiena naħseb li dawn iż-żewġ ċentri ta' seta eh, għandhom bżonn jiddialogaw u jikkooperaw f'dan l-istadju kif ukoll waslu għal tranzizzjoni eh, kalma lejn normalizzazzjoni ta' situazzjoni. Jiena mill-lider il-gvern tal-President Morsi ħajkun gvern eh, mamur minn eh, parti differenti tas-soċjetà ħajkun importanti wkoll li titfassal kostituzzjoni ġdida. Jiena nittama li ħajkun hemm sistema eh, demokratika b'aktar minn partit wieħed li jirrispetta id-drittijiet ta' kulħadd. Ma rridux ninsew l-importanza tal-minoranza kristjana li id-drittijiet tagħhom iridu jiġu rispettati biss ħieħu m'għandux ikun hemm diskriminazzjoni. Sinjuri, Eġittu huwa pajjiż importanti ħafna fid-dinja arbija u fir-reġun kollu kemm li ġriem jista' jkollu reperkussjonijiet fid-dinja fil-komplement tad-dinja musulmana. Palma għal l-Honorevoli Potring, u importanti u koll responsabli eh, politiċi tal-ġettu u ma konxi eh, mill-fat li id-deċizjonijiet tagħhom għandhom effett kbir u li id-deċizjonijiet tagħhom ma jispiċċawx iħarbtu is-sitwazzjoni. U nittama li, eh, anzi nħu gost li trattati internazzjonali ħajġu rispettati dan huwa pajjiż importanti ħafna bħalma qed li huwa viċin ħafna tal-tana fil-Mediterran u għalhekk irridu noqogħdu attenti għal din it-tranzizzjoni. Iżda rridu naċċertaw li ma li nibqaw nidefendu il-valuri tagħna u jiena nixtieq ukoll ehm, l-appoġġ tiegħi għall-organizzazzjoni Konrad Adenauer li bħalissa li f'dan l-aħħar xhur kellha problemi fl-Eġittu. Grazzi ħafna għal minuta l-Onorevole Al-Kartam. Grazie. Ħafna President kollegi, fix-xhur eh, illi eh, riċenti kien hemm sitwazzjoni drammatika ħafna ċitament fl-Eġittu, kien hemm l-elezzjonijiet bid-dibattitu fuq kostituzzjoni ġdida li tiddetermina s-setat. Imma eh, din l-Assembleja nbatet lura id-dar il-konklużjoni hija illi min jopponi il-Konsil Militari ġi elet imma xorta il dawna għandhom ħafna setata. Minkejja id-diffikultajiet hemm elementi pożittivi li aħna rridu nirrikonoxxu, aħna rridu nikkontribwixxu għas-suċċess għat-tranzizzjoni demokratika. Din hija Eh, u koll importanti għall sfida ekonomika, turizmu spiċċa, l-investiment barrani spiċċa u memx flus fil-teżor tal-pajis. U nixtieq inkun nafx miżuri ħatiħu Lady Ashton biex l-ekonomija Eġizzjana tkun tista' terġa' tibda taħdem mill-ġdid u tkun akkompanjata mill-tranzizzjoni demokratika. L-onorevoli missa minuta. President, grazzi ħafna. Jiena dan l-aħħar ġejt lura minn zjara l-ġittu fl-imkien ma' kollegi oħra din kienet qabel elezzjonijiet presidenzjali u kien ċart li situazzjoni kienet waħda diffiċli kien hemm eh, din il-problema eh, bejn eh, Skype u kien hemm għad kien hemm il-Parlament kostituit dak iż-żmien kellna l-opportunità li jkollna dialogu mal-membri li kienu hemmhekk u jkolli ngħid illi Jiena ma tantx kont fiduċjuż li dawk il-membri ħaj waslu għal aġenda ta' ftuħ u liberalizzazzjoni. Għandi tħassib għad drittijiet tal-minoranzi reliġjużi u anka għan drittijiet tan-nisa. Imma x'inhi l-aġenda tal-Unjoni Ewropea biex napoġġaw l leġittu li għandna qudiemna llum iridu napoġġaw. Imma mhux b'mod u maniera li dawk li għandhom is-setat jissaw eh, jirdu l-dawk li għandhom opinjoni differenti l-appoġġ għandu jkun lejda dawk rappresentanti eletti li jixtiequ jiżviluppaw soċjetà bbażata fuq libertajiet fundamentali u drittijiet tal-bniedem u anka valuri eh, eh, eh, komuni. Jiena tkellimt ta' Kristjan u jitkellem ta' Musulman għanna naqdu dan fl-imkien biex jindaħlu dan kollu fil-leġitu li qed jiżviluppa l-luma. Grazzi ħafna, l-onorevoli Karem, l-onorevoli Vigenin għal żewġ minuti. Grazzi, aħna l-kol konna nafu mill-bidu li tranzizjoni ġudizzjana kienet se tkun waħda twila. Għanna fejn ikunu mħazbin dwar situazzjoni temmek, inċertezza u um, l-krizi, il-problemi bil-militar. Ma però minn kajdan kollu l-elezzjoni presidenziali kien organizzati organizzati u saru b'mod impekkabli u rew li l-forzi demokratiċi għandhom il-maġġoranza fl-Eġittu l-unika problema kienet li huma kienu maqsumin fost diversi kandidati u nasab ħadu l-talima minn hekk il-President il-ġdejt Mursi jider li huwa wieħed minn min jorbot fuqu li jifhem l-responsabilità kbira biex iżomm il-pajjiż maqud biex ħares il-minoranzi u biex jiżgura l-kontinwazzjoni paċifika ta' proġett ta' tranzizzjoni għandu jina ta' ċans għanna narfu li huwa element ta' stabilità fil-pajis. Aħna rridu nagħmlu l-mutana biex ninkorreġġixxu l-ewwel passi tiegħu. Irridu nikkonċentraw fuq eh, l-elezzjonijiet parlamentari li jmiss, irridu nappoġġaw il-partiti sekolari u liberali biex ma jkunx rebħa kbir oħra tal-fetel tal-Islamisti salafjani naħtiġu li nżidu pressjoni fuq il-Konsil Suprem tal-Forzi Armati b'mod li huma eħħejju li telqum il-poter, il-poter għandu jkun fidejn in-nies. U dan li rridu namlu aħna fl-imkien mal-Kommissjoni mal-Konsil il-politika tal-ġirien tagħna għandha tkun diretta lejn l-appoġġ ta' din it-tranzizzjoni għall-iżvilupp ukoll tal-pajjiż u għanna nibqgħu moħħna hemmhekk ma jimportax li bħalissa il-rappresentanti tal-pajis u mal-fratellanza Islamika. Irridu nappoġġaw il-President bil-fatti li jagħmel u mhux bl-aspettattivi tagħna jew minħabba l-isfond politiku li għandhom. Grazzi. Grazzi ħafna. Onorevoli Viganen. Issa il-KGDI. Onorevoli Howard. Jena kontent li qed nikkontribwix fil din id-dibattitu naħseb li ħafna ħafna minna beżana li l-tardjar tal-elezzjoni presidenzjali kienet minħabba manipolazzjoni fil-voti kien hemm xi kollegi li jaħsbu li huwa ċar li tranzizzjoni però seħħet dan il-pajjiż minkejja kollox u din hija xi ħaġa li għandna nifirħu biha mingħajr ma nappoġġjaw partit politiku wieħed kien hemm il-prospett li r-rebbija rbija tiqaf ħesrem kieku din l-elezzjoni ma rnexxiex u naħseb li xorta għad hemm xi tama wara li rajna dak li ġara fl-Eġittu illum il-ġurnata, però jien ltqajt ma' rappreżentanti tal-Fratellanza Musulmana u ma qalu li huma impenjati demokrazija u ma favur id-drittijiet tal-minoranzi wkoll u ma naħsibx li għandna nkunu aggressivi kif xikultant uh, eh, namlu f'din il-kamra. Naħseb li għana naraw xinu ma l-wedi taħħom u naraw li jżommu l-wedi taħħom. U nsaktaw b-relazzjoni taħna ma l u nappoġġaw il-rebbija arbija. Fin danke kollegi Hawit, zum Grazzi ħafna, onorevoli Hawit. U biex tikkonkludi l-onorevoli Sarkontini. Grazzi ħafna, Sur President. Iva, fil-fat dinja talba indirizzata lilek. Aħna rajna il-mod il kif imxew l-elezzjoni fl-Eġittu għall-ewwel darba għandhom president li ġie elet mod ħieles, il-President Mursi, u jinsab f'pożizzjoni diffiċli għalix qabel ma seta jibda il-ħidma tiegħu l-armata kien diġa neħħitlu xi setat. Għalhekk jiena nipproponi li din il-Kamra għandha mod urġenti tistieden lill president Mursi biex jiġi indirizzana. Dan il-mod ikun qegħdin nibatu messaġġ l-Eġittu li aħna ħan nitkellmu ma' dawk il-persuni li jiġu eletti biex jirrepreżentaw il-poplu tagħhom f'elezzjonijiet ġusti u ħilsin. U aħna lilu nixtiequ nistiednu eh, biex ikellimna u mhux lill-armata. U jiena nemmen li jekk inti u l-Parlament jaġixxu jagħmlu dan eh, il-poplu Eġizzjan u l-President ikun qed jingħata appoġġ pratiku. Grazzi ħafna, Onorevole Sargentini. Dan huwa tmim tal-KGTI. U tmim tal dibattitu għal stant nerġa' naw xandi jgħid sur Mavrojannis. Grazzi ħafna, Sur President. Ipermetti li ngħid ftit kliem dwar xi kummenti li saru mill-onorevoli membri tal-Parlament Ewropew. L-ewwel dwar tnaqqis tal-fondi għall-NGOs. Din hija xi ħaġa li tħassibna bil-kbir. L-NGOs huma parti importanti ta' demokrazija moderni. Kif tafu, l-appoċċ għas-soċjetà ċivili huwa parti essenzjali tal-politika tal-viċinat tal-Unjoni Ewropea. Is-servizzi esterni segwew sitwazzjoni bir-reqqa. E, Sinjura Ashton espremiet tħassib kbir tagħha dwar restrizzjonijiet fuq l-organizzazzjonijiet fl-Eġittu permezz ta' żewġ tqarrijiet eh, f'dan il-Parlament ukoll. Eh, dan ġie indirizzat ukoll fil-konklużjonijiet tal-Kunsil tal-Affarijiet Barranin ta' 27 ta' frar 2012. Finalment, kien hemm ukoll problemi mal-impjegati tal-NGOs aħna komplejna nru tħassib tagħna u rigward l-investigazzjonijiet eh, dwar dan il fat kif tafu issa il-ġuri ġi post past għal frar tal-2013 u l-proibizjoni fuq eh, l-vjaġġar għall-NGOs madu xemmek, pero eh, l-akkużi għadhom emmek u għalhekk li servizzi esterni se jkomplu juru l-ikbar attenzjoni għal din il-kwistjoni u se jżommu kuntat mill-qrib mal-istati membri mal-Eġittu wkoll biex jaraw xi żviluppi se jkun hemm. kom minnkom nistulinajtu koll il-fat eh, tal-importanza tal-ftejn bilaterali bejn Izrael u l-Eġittu. Signora Ashton bla dubju edha tħares bil reqqa lejn din il-kwistjoni, però kif rajtu il-President Eġizjan il-ġdid indika bl-aktar mod kategoriku l-intenzjoni tiegħu li iżomma dan il-ftehim. Aħna rridu nibqgħu wassa ovvjament, però rridu nirrikonoxxu l-importanza tal-istqarrija tiegħu. Nixtieq nirringrazzja lill-onorevoli membri ta' dan l-iskambju tajjeb tal-opportunitajiet u l-sfidi li għandu qoddimu l-Eġittu wara l-elezzjoni tal-President Morsi. F'dan ir-rigward l-iżviluppi li kien hemm wara eh, xogħliment tal-Parlament u tal-addendum tal-forzi armati ta' min wieħed jitrattaħ b'mod speċjali. Onorevoli membri, jiena nemmen bħalkom li l-Parlament Ewropew għandu rwol speċjali biex jappoġġa l-promozzjoni ta' drittijiet tal-bnidem u demokrazija madwar id-dinja u dan ir-rigward l-Eġittu huwa eżempju ċar. Irridu namlu li nistaw biex nappoġġaw tranzizjoni eh, demokratika u l-libertajiet bażiċi tal-pajjiż. Dawn għandna nibqgħu nevalwawhom bir-reqqa f'dan il-kuntest bħalma qal il-President Petering. U jiena nesprimi eh, simpatija tiegħi fil-konfront tiegħek u skużawna għal dak li ħsebtu li kienet momenta distrazzjoni, fil-verità aħna kuna għadin nippruvaw naraw kif iċtarru l-kommenti tagħkom. Rridu hemm attenzjoni speċjali fil-konfront tal-ħelsien tat twemmin u reliġjon u ovvjament ma rridux ninsew drittijiet tan-nisa għan-nof ta' Sinjura Ashton jiena niżgurakom, onorevoli membri, li l-Unjoni Ewropea se tissokta fix-xogħol tagħha fil-konfront tal-Eġittu. Aħna aħna beħsibna nkomplu naħdmu ma, ma leġittu ma l-gvern tijaw. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Sur Mavrojanis. Dan jikkonkludi d-dibattitu tagħna. Il-laqa li jmiss se tkun għada fil-5 ta' Lulju. L-aġenda ġiet ippubblikata u tinsab fuq is-sit tal-Parlament Ewropew.